artiklu 4 paragrafu 1 tar-regoli istqar il-post battal mill-24 ta' Deċembru 2010. Il-grupp tal-Alde informani li Johannes Cornelis Van Balen ġi maħtur lil delegazzjoni interparlamentari mal-relazzjoni tal-Afganistan flok is-sur Karl Haglund. Hemm xi kummenti li tixtiequ tagħmlu jew oġġezzjonijiet le mela din il-ħatra ġiet irratifikata.